ma kellhomx posta hawnhekk is-sur Tusk mux għaddej blebda kampanja elettorali ma qed għassam għas tariga. Meine Was rufen die da? Duda. Duda. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Signori. Liebe Kolleginnen und Kollegen kollegi. Forsi tajjeb nagħmel xi ħaġa, xaħġa, eh, xi ħaġa sur jurek. Il-Konsil se jkun rappreżentat mill-President eh, fu kustjonijiet ta' proċeduri ġenerali hija ħaġa normali, il-Ministru mill-Latvja jkun prezenti. il President Tusk huwa President tal-Konsil li mhix l-istess ħaġa bħal eh, President tal-Konsell Ewropew. Il-President Tusk irrapporta lura wara is-summit. Imma jina ċert li ħadd minnkom ma kienet jirreferi għal eh, kampanja fil-Polonju xek. Naddu issa għall-elezzjoni tal-Viċi President skont regoli 15-17-20 tal-regoli ta' proċedura għandi dawn il-nomini il sor Fabio Massimo Castaldo b'konsens minna ħatijaw u s-senjura Anelli jatten maki illi kol eh, ta' tkun sens ta' zewċ nomini, zewċ kandidati u ma konxi minn nomina tagħhom u l-vot se nagħmluh eh, votazzjoni sigrita sabiex imkonċert li kuħat jaf x'inhu jagħmel ejja nagħmlu test l-ewwel. Meta jinfetaħ il-vot fuq l-screens d se taraw dak li se nivvotaw dwaru ġifieri il biċi President. Se taraw l-ismijiet u bluzu tal-bottuni eh, blu fuq il-lemin tistaw tużaw il-kandidat illi tridu intom. u eh, tistaw iċċal u l għazanakom bej semu iħor ġora darba t-identifikaw il-kandidat t tixtiqu kem tafsu fuq il-buttuna li għanda simbolu ta' plas fuqa ħafna staqsewna x'jamlu jekk iridu jastienu. Għafsu l-buttuna tan-nofs. Il-buttuna tan-nofs edem għall-astenzjoni. Il-mbagħad tixa l-bozza blu imma din tirrappreżenta astenzjoni min-naħa tagħkom. Jiġifieri possibbli tastienu iva. U tistgħu wkoll ma tivvotaw xejn. Iddeċidu intom. għedin niproponu Monsara Kabaj kif passoltu u Julia Beginnes Johnson hija il-kandidat liħor. Nistaw eh, naraw il-smit fuq l-screen Għattaraw election test fuq l-screen. Issa għazlu l-kandidati li tixtiequ billi tużaw il-cursor sabiex eh, eh, tmorru fuq isem ieħor u ġala darba tmorru fuq il-kandidat tal-azla tagħkom kemm tafsu fuq tafsu fuq plus Umbat l-isem jitlab kolor aħmar jew oranġo mix-xert aħmar naħseb. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd tivvota f'dan it-test? Nerġa' nistaqsi. Ivvota kulħadd f'dan it-test? Mela. Votazzjoni maluqa. Iħat mit weitem abstand gewonnen. Is-senjura Kabajer rebħet 309 voti. <laughs> Check. <laughs> Herr eh, ka wollen Sie auch kandidieren? Intu kol, ċi t-toħroċ wara kandidat? Fidejk. Le, le. Jistaw forsi il-kandidati prezentaw l mifusa ma ċittumata għadwa smajt bija. Kollega din mux parti